li jina naqbel miegħu primen nifraħ il-Parlament Ewropew anke l-impenji li saru f'dan il rigward li saret pressjoni mill-Unjoni Ewropea li għattar li frott u jina kontent b'dan il iżvilupp Fokusunit ta' xogħol, f'Novembru li għadda l vietnam eh, adottaw eh, il-sħobija fuq il konklużjonijiet ta' bargaining fil-kamp tax xogħol. Il-Vietnam issa rratifika sitta mit-tmien konvenzjoni tal-ILO u għandu pjan ċara biex eh, dawk iż-żewġ eh, punti li baqa jirratifikawhom sal-2023. Hemm riżultati inkoraġġanti ħafna ukoll f'dak għandu x'taqsam ma' l-ILO. Allura dawn l-iżviluppi huma importanti ma l-Kummissjoni qed timmonitorja anke żvilupp li qed isiru fil-Vjetnam. Il-Vjetnam huwa wkoll beda jipprepara il-bażi għal eh, punti futuri li għandhom joħorġu dal-ftehim. il-situazzjoni ta' dritt ta' bniedem hija skurija punt li lilna tħassibna ma jiena konvint li kanali ta' komunikazzjoni li għandna, speċjalment id-dialogu ta' drittijiet tal bniedem jħajħalli l-frott. Signora President tal-Wajna nemmen li dawn il-ftejjimiet ħajuħol u laħja plattaforma għal iżet ingaċċu dialku kostruttiv ma' naħa tal-Vietnam u minnaħa l-oħra li jekk aħna ma nirratifikaw xi ftehim ħalli l-Unjoni Ewropea bi ftit eh, għodot biex nitlu f'dibattiti u fil-relazzjonijiet mal-Vjetnam. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi. Issa nibdew il-kollega Isabel Rima. Jiena se nivvota fuq dawn il-temit fuq il-Vjetnam għax jiena konvinta li hija opportunità għall poplu tal-Vjetnam kif ukoll għall-Ewropej għal dawk li drittijiet tal-bniedem fil-Vietnam ovvjament żammu lura ħafna imma aħna jina perswasa li għandna bżonn nedu l-opportunità l-investiment Ewropew ma dan sottomess għal kriterju obbligi Ewropej u għalhekk jekk ma jkunx dan il-ftehim, nkont nagravaw is-sitwazzjoni u b'dan il-ftehim il-gvern tal-Vjetnam eh, jimpenja ruħu biex ħares id-drittijiet tal-bniedem u s-segwitu ta' regoli min-naħa tal-Ewropej kif ukoll tal-Vjetnam. Il-ftehim jipprevedu linja rebħa kbira il kummissjoni Ewropea jkollha mekkaniżmu ta' elementi indipendenti fuq id-drittijiet tal-bniedem Il-Vietnam ukoll propona illi l il kumitat tad Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament jipparteċipa anki f'dan il-ftehim u din din ħaġa bla preċedent u hekk il-Parlament ikun preżenti eh, f'mejda ta' negozjati fejn is-soltu ma jkollux post. Ħen nieħdu kull spunt minn dan il-ftuħ biex hekk navanzaw fid-drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kollega Tobin, Signora President, il il-kummerċi l sija waħda mill-għodet importanti biex aħna inneħu nism il-faqar. B'dan il-ftejim qed nassiguraw li l-Vjetnam jistgħu jimxu l-qudiem f'dak li għandu x'jaqsam kabir inklusiv. Anke l-FTA ħajpoġġi standard għoli ħafna bħala ftehim komprensiv f'pajjiż li qed jiżviluppa u U bħala membru tal-Kumitat jina naqbel li dal-kapitlu qed dan li jem kapitlu fuq żvilupp sostenibbli, dan hemm bżonn ikun jiġi implementat effettivament anke l-timetable li għandna u meta għandna nirratifikaw iż-żewġ konvenzjonijiet li qegħdin fil-qalba tal-ILO u li jagħmlu użu sħiħ fl-implementazzjoni biex insaħħu id-drittijiet ta' bina fil-Vjetnam u lejn il-kodiċi ta' żvilupp. Nisħaq fuq il-Kummissjoni wkoll biex jaħdmu rib ma soċjetà ċivili għat tħarsien tal protezzjoni tal-ambjent u d-dirtijiet tax-xogħol. Nagħlaq billi ngħid li aħna għandna dal-kumitat jagħti l-parir illi aħna nagħtu l-konsens tagħna. Grazzi ħafna kellimni miss is-kollega Bartolo issa fissem il-Kumitat tas-Sajt dwar is-sajt eżis kollegi dan il-ftehim mal-Vjetnam huwa kapitlu li jikkonkludi eh, li, li diġà hemm jeżistu bejn żewġ naħat Aħna fil kuntat tas-Sajt kellimna fuq ħdimna fuq dan il ftejim imma b'mod li nistgħu mhux inkunu ta' ostaklu ma nikkontribwixxu fid-diskussjoni. Il-Vjetnam bla dubju wettaq sforzi sinifikattivi biex nallinjaw is-settur mas-settur mal-istandard tagħna anka fil-futur rridu naħdmu biex intejbu l-affarijiet imma ma rridux ninnegaw ħafna vojt u fejkom li jeżisti jgħat anke speċjalment fis-sajt illegali. Imma aħna il-Kumitat dwar is-sajt tlabna illi aħna il-Kummissjoni Ewropea għandha tibqa' toqgħod attenta ħsieba għajnejha fuq il-Vjetnam fuq diversi punti u anka forsi tagħti red card jekk il-Vjetnam ma taderixxix u ma tirrispettax il-punti li jiftehmet mal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna kellimni miss. Fissem il-Pepe l-Onorevoli Winkler, grazzi ħafna sunraċċa, onorevoli membri, komissarju, distint, e, ir-relazzjonijiet u kooperazzjoni bejn l-żewġ naħat bdiet fl-2012 u l-ewwel ftehim sar fil-2015 u mbagħad ġie finalizza fl-2016 2019, tmien snin ta' xogħol, tmien snin ta' eh, eh, titjib sostanzjali min-naħa tal-Vjetnam, waħda mill- eh, għandek l-Unjoni Ewropea illi qiegħda fil-qofol ta' dan il-ftehim, ovvjament u għana dal-FTA u, u dak il-ftehim ta' protezzjoni tal-investiment qed jagħti wkoll għajnuna e, lill-Vjetnamiti. dal-aħħar kien hemm dibattitu fuq ir-regolamenti tal-ILO minn ta' żewġ naħat. Din il-kamra għadha għandha għażla kruċjali li tagħti u ma tagħtix kunsens f'dan il-ftehim tal-ftehim li nipposponu tkun għażla tal-seklu 20 meta nibatu t-tfal lura d-dar biex jerġgħu jagħmlu l-homework tagħhom le m'għandux ikun hekk U meta nerformulaw l-aspettativi tagħna u ngħidu li sħabna Vjetnamiti ejjew naħdmu flimkien. Pala xedu rapportera nata l-PPE il-pariti huwa li nagħtu l-kunsens għada fil-permess tal-vot tagħna u naħdmu flimkien għal-futur sostenibbli. Grazzi ħafna, grazzi lilek. Issa fisem l-SND l-Onorevoli Lange. Grazzi ħafna. Billy Grant 50 sen ilu ħareġ bil-kunċett ta' bidla billi u ktar qrib lejn xulxin u pajjiżi li għandhom perċezzjonijiet differenti ħafna ikunu f'pożizzjoni li jidħlu f'dialogu minkejja dan biex iġibu titjib fis-sitwazzjoni ta' nies fuq il-post permezz ta' dialogu. Din hija kwistjoni kollha, din hija t triq li aħna aħna nimxu fiha fir-relazzjonijiet tagħna mal-Vjetnam li nidħlu f'dialogu biex inġibu titjib għal nies fil-Vjetnam u din hija eh, fil-Vjetnam il-pajjiż li għandna eh, l-iktar kummerċ u jiena żgur minn da kollegi. L-affarijiet kollha li għandna minn aħta l-Vjetnam żraben eh, phones, tablets li ġejjin mill-Vjetnam U importanti, sinjuri, li aħna npoġġu regoli biex nassiguraw li l-standards ta' produzzjoni jkunu aċċettabbli, jkunu rispettati. Speċjalment drittijiet tal-impjieg, il-drittijiet fix-xogħol. Is-suċċessi li l-Parlament Ewropew daħħal f'dawn l-aħħar negozjati intensivi huma dawk li jagħmlu nikburi b'din il-Kamra, b'dan il-Parlament. il kamra dan il parlament Għax aħna għenna u ħdimna biex nixpronaw dawn l-affarijiet biex jimxu l-qoddim. Allura, dan huwa implementazzjoni eh, kontrollat mill-ILO illi ġew imposti li aħna poġġejna fuq il-ftehim mal-Vjetnam. Organizzazzjonijiet ċivili smajnijom u dakollu irnexxina li nidħlu indaħluhom fil-ftehim smajna dejjem iżjed is-soċjetà ċivili u drittijiet ċivili wkoll, allura meta niġu għad drittijiet tal-bniedem huwa permezz ta' dijalogu minn naħa dan il-Parlament ukoll. Affajt li qatt ma rajnihom qabel, allura kooperazzjoni min naħa tal-Parlament ma nariġu għall-implementazzjoni ta' dal-ftehim. Jien naħseb li aħna nkunu attenti li rnexxina nagħmlu dan, imma nixtieq ngħid ukoll illi huwa issa li aħna din nibdew naħdmu. U naraw kif nistgħu ntejbu is-sitwazzjoni tan-nies li jkunu fil-pajjiż. Kollegin Kat. Grazzi ħafna. Issa Sur Kalsbro, President, membri onorevoli tal-Parlament. Għada aħna nistgħu nagħmlu l-istorja Dan wieħed mill-aktar eh, ftehimiet ambizzjużi illi l-Unjoni Ewropea qatt innegozjat ma' pajjiż ieħor. Din se tkun eh, rebħa għat-tnejn. illi ju u l-Vietnam diġa huma msibba importanti tal-kummerċ, dan il-kummerċ se jkompli bil-ftejm jew le imma dawn il ftehimiet se jsiru aktar ekwitabbli, aktar prevedibbli għall-ambjent u anki għaċ-ċittadini u l-klima. Waqt il-negozjati, il-Vietnam tejjeb drittijiet tal-ħaddiema. Sitta mit-tmin konvenzjoni ta' jallellows ġew iffirmati u xogħol ta' tfal naqas ukoll b'mod sinifikanti għanna nafu li jemmin minni jipposponi il-votada għax ma kienx hemm biżejjed titjib fid-demokrazija tal-Vjetnam. Iva, xtaqna naraw aktar progress meta nitkellmu fuq id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem, però irridu nsaqsu lilna infusna f'din il-Kamra. Irridu aktar ċans biex tippromovu d-demokrazija mingħajr ftehim. Ejja ma nagħmlux xkiele għanna nieħdu kull opportunità li għanna biex aħna nużaw dawn il-ftejmiet bħala pjattaformi għal-libertà u għad-demokrazija. U matul il-ġimgħa li għaddiet taħt l-iskrutinju tal-Parlament kellna ftit eh, sinjali pożittivi. Ejja nużaw il-żmien ta' monitoraġġ biex nipromovu id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem eh, fil-Vjetnam il-koll flimkien. Thank you. Für die ID-Fraktion spricht nun der Kollege Lanci. Issa għal-grupp tal-ID il-kollega Bencini. Grazzi, President. Qabel ma' għamlu xivaltazzjoni valutazzjoni kummerċjali bżonn nfakru lil kulħadd illi l-gvern ta' Vjetnam huwa dak ta' repressjoni fejn il-Partit Komunista għandu monopolju tas seta' u m'hemmx midja indipendenti ma jittollerawx oppożizzjoni jiġu kastigati eh, kull tip ta' oppożizzjoni eh, m'hemmx partiti politiċi oħrajn laqas eh, libertà ta' twemmin u għalhekk jekk ngħidu illi Eh, naċċettaw l-intenzjonijiet tagħhom inkunu qegħdin inġenwi u għalhekk aħna mbagħad nqabluhom ma dak li aħna neżiġu miċ-ċittadini stess tagħna, pereżempju l-karbonju li huwa l-għajn prinċipali tal-dawl tagħhom tal-elettriku tagħhom. U għalhekk hemm xi eh, mit eh, installazzjoni sal-2030 imma mbagħad għandhom proġetti wkoll Eh, biex pereżempju jippurifikaw eh, l-ilma fuq ix-xmara Mekong li hija teddida anki għal Ross eh, li aħna nixtiequ mbagħad indaħluh mingħajr dazzi fl-Ewropa għal xi 80 tonnellata kull sena bir-riskju illi pajjiżi oħra tal-Kambodġa jbatu u għalhekk sfortunatament juri li l-Kummissjoni ma tantx hija sensibbli għal settur tant importanti tal-Ross u għalhekk għadha fin-nofs is-sitwazzjoni tal-ħarsien eh, tal-proprjetà intellettwali illi mhijiex effiċenti u għalhekk jista' wkoll ehm, jikkawża dannu għall kumpanniji tagħna għalhekk meta niġu biex nivvotaw niftakru fuq dawn l-affarijiet biex hekk ma nkunux ma nkunux nitradixxu dawn il-valuri li aħna għandna bżonn suppost eh, niddefendu mhux naħsbu biss għal fatturat ekonomiku tagħna. Grünen Fraktion spricht. Grazie ħafna issa għal ħodur. Kollega Prikmo. Grazie ħafna. Wara l-bira l-Assemblea issa se tagħmel eh, pass importanti mill eh, meta ħadet rigni l kummissjoni il-ġdida imma ir-rapport fuq id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja illi votajna l il sena li għaddiet u l-Green Deal u l-ftejim ta' kummerċi lest mal vjetnam Il-Vietnam impenja ruħu biex jagħmel riforma tal-kodġ ta' kondotta tiegħu. Imma biex il-libertà ta' assoċjazzjoni tal-kelma u tal-unions indipendenti biex ikunu tassew implementati hemm bżonn ta' riforma tal-kodiċi penali. Dan saqsejnieh permezz ta' itri lill gvern tal-Vjetnam u aħna saqsejna r-rapport tal-proċess ta' riforma biex naħdmu mal-Vjetnam. Is-sur Lange uh, laqas biss uh, wieġeb sow u nafu r riforma mitluba mhux se ssir anki dik penali u għalhekk aħna bħala Assemblea Parlamentari nistgħu naċċettaw da kollu fl-interess ekonomiku liema sur Poxwar, sur Hogan, għax il vatazzjoni turi illi deficit tal-bilanċ kummerċjali tagħna se tmur għall-lar minħabba dan il-ftejjim iġifieri eh, meta nitkellmu fuq l-injam, it-tesli, ir-ross illi kollha jitolbu illi nipposponu dan il-ftejjim u l-awtoritajiet tal-Vjetnam jiġġustifikaw il- il-ċaħda tagħhom lill ġurnalisti u aħna ngħidu li allura hekk qed jirrisponduna il-Vjetnam u fuq l-affarijiet aħna nixtiequ minnhom hemm diskrepanza kbira anki fuq il-Green Deal. Fil-fatt aħna se nagħtu kumpens il-pajjiż illi għandu sajt u ehm, ħidma tal-foresti illegali. U għalhekk imbagħad għandna bżonn nitkellmu wkoll fuq interessi oħra, konflitt ta' interessi wkoll mill bidu net għax aħna komplejna bil-ħidma tagħna palliku ma ġara xejn. Eżis kollegi, intkom dawn l-aħħar eh, ġimgħat intkom irċevejtu appelli mill-unions, mill-istampa, mill-NGOs, mill-ċittadini li aħna isna laqas biss smajnihom u għalhekk ma rridux li jkun hemm degradazzjoni ta' dawn l-aħħar eh, xhur u snin fis-sitwazzjoni titjir tal-bniedem f'dan il-pajjiż il-Vjetnam u nittama liberali soċjalisti li intkom ikolkom pożizzjoni fuq in-negozjati li ilna dejjin biha dawn l-aħħar eh, xhur għax id-drittijiet tal-bniedem u l-Green Deal mhux se jkunu allura rispettati l-qasmin l assemblea tagħna. E Grazzi ħafna. Issa għall-sijar il-kollega Zahra Dil. Grazie ħafna President, Kummissarju. Tmin snin ta' negozjati u fl-aħħar speċi ta' wasalna fil-punti li l-kol xtaqna. Kważi. Jiena kont il-relatur u inħoss li xogħol mexa fi triq it-tajba. Jiġifieri żammejna mal-mandat u ksibniħ ukoll. Jiena naħseb li tajjeb li l-Unjoni Tibet tibad dan il-messaġġ li hi favur il-kummerċ fil-futur, speċjalment għal protezzjonizmu li għaddej madwar id-dinja. U anki dak li qed jiġi fl-Istati Uniti. Dan huwa sinjal ċar favuri il-kummerċ ġust. U memx ftejim ieħor ta' dan it-tip, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq 90 miljun ċittadin fil-Vjetnam issa għandha l-presidenza tal-ASEAN u huwa fl-interess politiku tagħna fl-interess kommerċjali tagħna biex nipproteġu dan il-ftehim għax jekk se nagħmlu hekk se nitilfu. Grazzi ħafna issa il-kollega Morell għal minuta u nofs. Grazzi President. Aħna nazaxu e, sobja mal-Vietnam. Iva, U dan huwa d-debattitu intkom taħsbu biss illi eh, ftehim kummerċali se jsolvi problemi kollha mhux minnu. Jiena ma nistax naqbel mal l-ottimizmu tal-Kummissjoni tal kulħadd jirbaħ illum id-deficit tal-Balance eh, of Payments hija ta' 30 biljun u fil-studju tal-valutazzjoni kummissjoni tgħidilna 40 biljun min se jħallas. Naħseb eh, min jaħdem fis-setturi iktar vulnerabbli fl-Ewropea pat tisli u għalhekk biex il-Vjetnam ikun isu laboratorju riskju għad dekolonizzazzjoni u għalhekk din jgħidulna il-Vietnam se jirpu għax se joddottaw il-regli ta' WTO. Naraw l-eżempju oħra pal korea t u weduna xi affarijiet u xejn ma ġara u għalhekk naħseb jew intkom inġenwi ħafna jew ipokriti fuq id-drittijiet tal-bniedem għax frankment ma nistgħux ngħidu illi l-gvern tal-Vjetnam risponda l-istennijiet ta' Nancy bil-kontra fl-aħħar kategorija fuq libertà tal-kelma il-Vjetnam edha xi sebajn fil-70 bħala klassifika imma allura ngħid il-Kommissjoni dan huwa lingwaġġ dobbju rridu eh, proteġu l-klima, rridu l-Green Deal u fl-istess waqt nagħmlu business as usual f'tejjim ta' eh, kummerċ ħiles mal-Vietnam li ma li ma jproteġix il- um, ehm, il-svilup sostenibli, imma l-Komissjoni dejjem tippreferixxi l kummerċ u mhux il-libertà tal-ħajja. Merci beaucoup. This concludes the round of the speakers. Dan jala il-kelima tal-gruppi u issa nixtieq infakkarkom biex iżommu mal-ħin dedikat għal diskorsi tagħkom. Issa il-kollega Begina tliet minuti. Grazie Presidente. Kollegi, si kollegi, komissarju tlet snin ilu jina nivvota fuq il-mozzjoni il-Parlament talab b'vuċi qawwija eh, bil ftejmiet ma' ċerti pajjiżi eh, li għandhom rata ta' taxxa għolja u dak ġie rispettat ġejna semawna dan. U dan issa juri eh, talba ta' iktar valur miżjud, speċjalment aħna aħna iktar milli aħna nipproduċu fl-Ewropa. Ir-rati kważi zero kollha issa dazju fuq l-imbejjet, il-ġobnijiet, etc. Għanna mal-50% unbat minnar ma nitkelmu fuq 80% fil-dak li għandu xasam mal-karozzi. Allura aħna għanna diversi eh, eh, mezzi kif aħna nirregolaw dan u l-interskambju irid jiġi rispettat u bi 12% se sena oħra biss żdied l-esportazzjonijiet u għandek ukoll 3.6 biljun e, mal-imsieħeb tagħna e, kummerċjali. U allura dan l-affarijiet grazzi għall-FTA li ħannivutaw għali ħada, l-affarijiet ħajmorru iżjed affarijiet Eh, iżet importanti u għandek nofs, per eżempju, biljum għan makkinarju ieħor bla dubju li dal ftehim jekk taraħ mill-lat divistat kummerċali biss huwa favorevoli, men problema. Is-sitwazzjoni ta' dritt tal-bnien fil-Vjetnam ma jidrilniex li tagħmel progress u ċerti riformi li ttejbu f'dan is-sens għad iridu jiġu approvati min-naħa l-oħra ma naqbilx ma dak li qalu ċerti kollegi illi illi għalu illi għanna niprofaw il-votada jekk isir. Jiena nissuġġerixxi li nipposponu l-votazzjoni nħallu natu ċans ta' xejn l sħabna Vjetnamiti l-bib tagħna mill-Vjetnam biex huma itejbu l-affarijiet is-sitwazzjonijiet ta' drittijiet ta' bniedem fil-pajjiż. U anka id-drittijiet tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol tagħhom bla dubju li dan iftehim jidħol ifisseħ illum jew għada. Grazzi ħafna. Dankeschön. Das war der Kollege Hansen für eine Minute. Naddu l-kollega Hansen għal minuta. Grazzi ħafna, Signor President il-gvern Amerikan ċerta il prinċipju wara l modelli ta' kommerċ wara tal-21 tas-seklu 21 se jkunu il-prinċipju ta' sopravivenza ta' iktar persuna b'saħħitha għadha ħajkonna opportunità storika illi nuru li huwa l-oppostu li nuru li dinja kollha l impentana tagħna għal kummerċ ġust li huma indipendenti mill-kemmu kbir l-imsieħeb il-Vjetnam huwa pajjiż li qed jiżviluppa ovvjament il-proċess ta' modernizzazzjoni ekonomiku soċjali għadhom lura sew, jiġifieri r-ratifika ta' tali ftehim ma jfissirx kif qal il-President Bert Langen illi nwaqfu l il konverzazzjoni ma jfissirx illi aħna qegħdin ninjoraw is-sitwazzjoni ta' drittijiet ta' bniedem fil-Vjetnam partikolarment illi mhux li m'aħniex qed nagħtu flus kemm iridu l-gvern Vjetnamita. Witan San illum qiegħed fil-Parlament illum 45 sena wara l gwerra tal-Vjetnam u 30 sena wara l-bidu tad relazzjoni diplomatiċi tagħna sinjuri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 Signora Toja minuta grazzi. Hemm ċertu vantaġġi f'dan il-ftejm illi aħna ħankunu nistgħu nibbenefikaw l-ekonomija Ewropea postom dik Taljana u nkunu nistgħu nagħmlu pass il qoddim inħossu li dan importanti meta dan kollu ma nistgħux nistaħbu mill-fatt li s-sitwazzjoni hija waħda kritika dak il-pajjiż, kritika minn perspettiva ta' drittijiet tal-bniedem, mill-drittijiet tal-trade unions, libertajiet politiċi u jiena nistin inkompli nenfasizza l-fatt illi anka nis fil-kommissjoni kommissarju jekk forsi tista tista tista biex ngħidu illi anka minn sal kooperazzjoni għall-interventi ta' kooperazzjoni u żvilupp irridu nkunu konsistenti nistgħu forsi niftakru illi dan ix-xogħol sforzat qed jaħdmu nies taħt kundizzjonijiet li mhumiex aċċettabbli mhix tort tal-Vjetnam hija responsabilità globali fejn edin ninnaqru mill-standard sana, da kollu jrid jgħafna fil-li saru xi sviluppi u qed nieħu gost. Dwar dak li nkiseb diġa anka minn dak il-nies fil-grupp tagħna, però ma rridux nkunu iktar eżiġenti, irridu nkunu iktar eżiġenti għax-xogħol għan-nisa, irridu nissorveljaw is-sitwazzjoni il-fiduċa tal-Kommissjoni qiegħda tiġi perkolata. Grazzi ħafna is-Sinjura ħana l-minuta. Grazzi ħafna President. Il-Vjetnam huwa pajjiż komunista mhuwiex demokrazija. Però il-ftehim se jixpruna l-iżvilupp ekonomiku u ser ineħħi l-nies mill-faqar u jtihom iktar drittijiet u protezzjoni il-kodiċ il-ġdid tax xogħol jipproteġi l-gruppi vulnerabbli l-union ser ikunu jistgħu ikun hemm iktar trasparenza, iktar osservanza internazzjonali, potenzjal għal protezzjoni aħjar ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna diġà qed nagħmlu ċertu impriżi kummerċjali mal-Vjetnam, qed nitkellmu dwar it-titjib taċ ċirkostanzi B'hekk nistru naddu sinjal ta' kooperazzjoni l-reġun kollu tal-Asja biex nirriformaw il-forzi li joħdmu fil-kooperazzjoni mal-Unjoni u ma nħallux il-dawk li ma jridux li jikkombinaw il-kummerċ u l-valuri palmu maċċana jgħu appoġġaw il-ftajim in-nies tal-Vjetnam fl-iżvilupp tagħhom. Grazzi ħafna. Danke es spricht der Kollege. Grazzi ħafna. Is-Sur Giovanna l-Minuta. Signor President, kollegi, mhux ħan votaw għal trattat illi ma naħsbux illi huwa wieħed validu għall Ewropa, għal Franza jew għal Vjetnam għal diversi snin aħna ilna nirrifjutaw dawn il-kollaborazzjonijiet dawn dawn dawn il-sitwazzjoni ekoloġiċi u għal diversi snin nina nitkellmu dwar kemm huwa perikolus li nindipendu fuq l-oħrajn u anki aħna għandna diversi intenzjonijiet tajbin iżda mhux qed nikkontrollaw xejn, mhux qed nivverifikaw xejn qegħdin inkomplu fix-xogħol tagħna ġifieri jeżistu diversi każijiet fejn ma naħsbux li l-kummerċ ħieles huwa hija idea tajba għax nemnu li rridu imbidlu, rridu indawru l-paġna, rridu immorru lil hinn minn globalizzazzjoni, rridu niffokaw fuq ir relokalizzazzjoni l-autonomija industrijali ta' dawn il-ġnus sovrani illi jafu xinija l-indipendenza sovrana tagħhom inħossu il-seklu 21 għandu jkun dedikat għal patriottizmu ekonomiku. Issa il-Vjetnam għandha taħdem fuq il-strateġija u l-indipendenza. is senjura Kapazzini, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Senjura ċer dan il-Parlament id-deċida f'Novembru il-ftejm ta' Pariġi. Għandu jisib postu fil-kapitoli kollha tal-ftejmit kummerċjali tagħna dan il-Parlament iddeċida f'Diċembru illi il-ftejmit kollha għandhom ikunu inforzabbli u dan il-parlament iħoss li huwa minn ta' qoddim fi drittijiet tal-bniedem ma dana kollu l-maġġor parti ta' din il-Kamra ħajjivvotaw iva fuq dan il-ftejn mal-Vjetnam din is-sitwazzjoni il-drittijiet ta' bniedem fil-Vjetnam qed imorru lura hemm iktar priġunieri mill-2016. F'sitwazzjoni fejn drittijiet ċiviċi qegħdin joqsu u sitwazzjoni fejn il-ftejn għadu ma jinkludi ebda standards ambjentali soċjali enforzabbli fejn il-liberal demokratiċi dejjem ħasbu li din qalu li din dan kien kondizzjoni importanti dan il-pjan għandu jsir iktar sostenibbli minn aspett klimatiku, però kollegi qegħdin maħniex qed noħorġu ta' nies jekk fl-ewwel l-opportunità aħna nċedu u nħallu ċertu ċertu ftehim jgħaddi li ma jikkonformax mal-Green Deal. Jiena nħeġġixkom illum illi tirrifjutaw dan, dan, il-ftehim nixtolbu lill kummissjoni terġa' tinnegozja l vietnam Deal mal-Green Deal u nibatu messaġġ ċar lill gvern tal-Vjetnam biex jitejjeb is-sitwazzjoni qabel ma niffirmaw dan il-ftehim u mhux wara. Grazzi. Grazzi ħafna kollegi jekk forsi tixtiequ tiddiskutu bejnietkom ma tagħmlux dan fuq dan il- Iżommu daqsxejn tar skiet. Il-kollega Gilara l minuta kjoġbu. Grazzi ħafna, President, Signor President, li smajna dolodu jittratta ċertu ftehim kummerċali mal-Vjetnam li jaffettwa diversi setturi tal-Ewropa fl-imbit, fil-laħam, hemm ċertu benefiċċji konnessi ma' dan hija ħasra li l-Kummissjoni mhux qed tipproteġi wieħed mill-aspetti sensittivi fosthom ir-Ross. Il-Vjetnam jikkompeti direttament ma' ċertu varjazzjonijiet li jiġu prodotti fi Spanja u fl-Italja u Il-produtturi tar ross fi Spanja huma mħasba dwar dan l-istess żvilupp settur li diġà qed jiffaċċa diversi kriżi. Li jkun hemm konċessjonijiet jaf wasal għal ċertu ħsara għall produzzjoni Ewropea wara li jiġu applikati l klawżoli ta' salvagwardja tal 2019 għaliex il-Kommissjoni qed tagħmel l-istess żbalji u mhux qed tivvaluta l-ħsara ta' dawn l-importazzjonijiet fosthom fl ambidu tar-Ross. Dan għandu huwa settur importanti fl-ekonomija u fil-konservazzjoni ta' zoni ta' bidja ta' valuroli l-Ewropa għandha tistudja l-impatt u tieħu miżuri meħtieġa biex tapplika ċertu miżuri ta' salvagwardja effettivi. Grazzi ħafna, grazzi. Is-sur Sinċiċ għal minuta u nofs, grazzi ħafna. Hemm diversi raġunijiet dwar il għala dan il-ftehim għandu jiġi rifjutat. Xi ħaġa li rridu ngħidu huwa li dan il-ftehim jew dawn il-ftehimiet ġew abbozzati fl-interess tal-kooperazzjoni. Nixtieq insemmi tliet affarijiet l-ewwel qed il-ftehim jagħti dritt partikolari għall-investituri qed nitkellem dwar l-IDS il mekkaniżmu ta' indirizzar ta' tali disputi għax il-qorti illi hija dik li għandha dawn it-tip ta' settlements fl-eġu tagħha hija qorti ta' arbitraċċju mhux il-qorti lokali tal-lokali, ġifieri biex intikom idea ta' konċessjoni fejn f'wieħed mir-reġuni pereżempju fir-reġun tagħna ta' Dubrovnik fejn l-investitur ta' tilef tilef il-kawzi kollha dim il-qorsi tagħha u mbagħad rixtieq irressa il-każ tiegħu qudiem il-qorti tal-arbitraġġu nexxielu jirbaħ. Ġifier hekk għandna sitwazzjoni fejn il-korporazzjonijiet jingħataw preċedenza fuq l-interessi lokali. Tistgħu timmaġinaw kif ċertu reġun ġewwa Vjetnam illi huwa reġun fqir illi mandu ebda fondi biex jipproteġi l-interessi tiegħu ser iħossu la darba impriża kbira ta' diversi miljuni ta' dollari jipprova jimponi l-interessi tiegħu permezz ta' orti tal-arbitraġġ illi li m'għandhomx fl-interessi tagħhom is-sur Woburn għal-minuta. Grazzi ħafna President, Konfer Hogan, grazzi ħafna kollegi wara Singapur, il-Vietnam huwa l-iktar imsieħeb kummerċjali tal-Ewropa fl-Ewropa tax-xlokk. U l-imprizi Ewropej, permezz ta' dan il-fejm, l-imprizi Ewropej ser ikollhom aċċess għal suq diversi konsumaturi middle class li qed tikber u li għandhom iktar seta ta' poter ta' akkwist, iktar possibilitajiet għal diversi imprizi li, li diversi imprizi li jesportaw ġem potenzjal kbir għal l-imprizi wkoll li jimportaw mill-Vjetnam. Jiena nispera illi dan kollu isir iktar sempliċi biex inkunu nistgħu nagħmlu ċertu kummerċ ma dan il-suq. Jiena kont eh, parti mid delegazzjoni ġewwa Vjetnam fil-ħarifa u ma' kull min iltqajna attivisti, ministri, organizzazzjonijiet, eh, l-ILO, aħna l-koll kulħadd inkoraġġina biex nirratifikaw tali ftejm qed nistennew li nikonna żieda ta' 16% fl-esportazzjoni Ewropej lejn il-Vjetnam dan huwa kollu minnu għal finijiet tal-kompetitività għax-xogħol għall-imprizi kummerċjali fi jekk ħan vota favur. Grazzi ħafna. Is-Sur Glucksman għal-minuta. Kollegi, Aħna edna li għanna l-istat ta' urġenza mħabba l-klima, il-Green Deal, xar biss illu minn dan. U issa għada x'se titolbuna eh, biex nivvutaw FTA ġdid. Isu qatt ma ġara xejn. Għanna l-affarijiet ċari fir rezoluzzjoni tal-Green Deal, Green Deal dan il-pajis ma musa jagħmel xejn għall-iżvilupp sostenibbli għalhekk aħna nsaqsu. Aħna il-dak li nejdu insegwuh bil-fatti jumbat naraw dawk li jiddefendu dridit tal-bnidem. Mamxin Dung ġi arrestat għax kidbinna biex aħna ma niffirmawx dan il-ftejim. Ġifiri għallin inqas hemm bżonn natu ikonna d-deċenza biex nonoraw ftit l-azzjoni li ħawu li spiċċa l-ħabs imħabba fija. Ġifiri hemm xi ħaġa suppost ikbar minn dan l-alla tal-kummerċ u l-kummerċ jieles u rridu nuru li dak li qed ngħidu rridu verament nagħmluh. Issa, il-kollega Verdren, Iva, grazzi, Signora President, su Komissarju, kollegi. Il-Vietnam huwa it-tieni msiħeb tagħna kummerċjali fl-Azja. Għanna dan l-FTA issa li għanna 169 punt li nistaw nipproteġu permezz dan l-FTA id-drittijiet ta' dwana se jkun eh, ukoll suq pubbliku iktar aċċess għalih. Imma il-sitwazzjoni ta' dritt tal-bniedem għandha tkompli tħassibna numru ta' ġurnalisti, priġunieri politiċi għadhom il-ħabs anke jekk aħna nagħmlu l-appell biex dawn jinħelsu kienem il-ratifika tal-Konvenzjoni Internazzjonali fuq il-rispett tal izvilup sostenibli ma nanna nkun mannix u Il-rispett ta' dritt tal-bniedem, il-ratifika ta' dan il-ftejjim miex il-riżultat ta' kollox it-tweġiba ta' kollox. Hemm bżonn impoġġu kollox ġifiri f'kuntest internazzjonali anki ġimgħet naħsbu fi gwerra kummerċjali. Is-Sur Hajder għal minuta. Grazzi ħafna, Signor President. Biex tiqnajt li jiena ser naqbel mal-ftehim ser nivvota favur dan għax nemmen li dan se jkun produttiv għaż żewġ partijiet u anke ħaj jwassal l-iktar tkabbir. Partikolarment dan japplika għal konnessjonijiet bejn l-Ewropa, l-Ewropa u l-Azja, l-Ewropa huwa attur importanti dinamiku mid-disajnijiet it-tkabbir ilu għaddej b'5% kważi, jiġifieri dan huwa ċertu titjib l-infrastruttura imbniet ukoll il-Vjetnam ukoll huwa partikolarment rilevanti għalina bħala pajjiż esportatur. Ma dan kollu jidher li huwa pożittiv. Hemm ċertu aspetti negattivi minoritajiet, ġurnalisti, drittijiet tal-bniedem, attivisti, kollha huma repressi minn dan ir-reġim. Ħafna drabi dawn jisparixxu fix-xejn imutu f'sitwazzjonijiet illi mhumiex ċari, ħadd ma jaf eżattament x'sar minnhom jinbatu l-ħabs. Naħseb illi dan il nispera li dan il-fejn ta' kummerċ ħiel ser jikkontribwixxi fit-titjib tas-sitwazzjoni tal-bniedem. Grazzi, sinu ġadu għal minuta u 30 sekonda. Grazzi, Signora President, kollegi. X'ma smajniex meta kien hemm il-kampanja elettorali għal dan il-Parlament kullimkien fl-Ewropa. Il-FTAs li jagħti iktar drittijiet il-multinazzjonali kontra l-istati, kontra min jipproteġi drittijiet soċjali, is-saħħa, s-sostenibilità tal-ambjent dejjem nisimaw fuq dawn l-affarijiet, il-foresti, l-FTAs li jattakkaw il-biodiversità per eżempju anki bil-ħabba sajt illegali. Konna edna li sen waqfuhom daw l-FTAs li moru kontra d-demokrazija u issa araw l-ewwel FTA u soċjodemokratiċi belange, il-liberali, l-ammaħx il-konservativi kulħadd se jivvota favur dan l-FTA u li jmur kontra l-istqarrijiet u anki l-wedijiet tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-Green Deal, fuq il-valuri Ewropej u fuq il-fat li fid-dinja qed naslu fuq livell kollox dejjem kull ma jmur dinji. Issa, araw ukoll il-vot tal-Brexit niftakru li aħna hawnhekk il-klassi popolari eh, tajnija il-ħabel biex tkun tista' tiġbed leja u tisfrutta dawn is-sitwazzjonijiet bħal daw. Għalhekk eżis kollegi ejja nkunu diċenti, diċenti wkoll eh, meta nqisu l-Vjetnamiżi, nkunu diċenti ma' dawk li votalna. Dan l-FTA ma nistawx nilqgħu għax imur kontra l-varuli tal-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna is-sur Jurġiċka għal minuta. Grazzi ħafna minn kajja l-Vietnam mhuwiex pajjiż demokratiku jiena minn dejjem għandi l-appoġġja l-ftejn ma' dan ir-raġuni għall 2009 l-Vietnam kienet it-32 l-ikbar importatur minn pajjiżi Ewropej eh, fl-2008 kien l l-ikbar pajjiż ġbiri dawn bidliet ser jissoktaw u ser jiġu appoġġjati minn ftehim li huwa regolat li huwa sorveljat ukoll u nemmen li l opportunità se jitjiebu anka fil-demokrazija tal-Vjetnam. Dan kollu għandu jkollu kontribuzzjoni valida biex intejbu s-sitwazzjoni. L-Ewropa ser tkun tista' timponi sanzjonijiet jekk eh, il kondizzjonijiet ma jitjibux u nemmen li faxar snin oħra l-Vjetnam ser ikun wasal għal miri ta' ekonomija tas-suq l-ambjent ħajġi proġett protett ukoll u anke d-drittijiet tal-bniedem. Is-sur Radġovski għal minuta. Grazzi, grazzi ħafna. Jien ħankun qed nappoġġa tal-iftejm fil-ħamsa ta' frar 2020 jiena ħad sem f'konferenza fi Brussell ġewwa Bangladesh fejn is-suġġett kien l-esportazzjoni tat tessuti u rappreżentant ta' Bangladesh qal li dan il-ftejm ser ifisser il l-Bangladesh ser kun qed jitlef 13 biljun euro. Fis-sena il-Vjetnam huwa l-ikbar kompetitur tal-Bangladesh u li jfisser dan huwa illi il-Bangladesh ħajkun qed jitlef ċertu xer lejn fil-Vjetnam. Jiena nispera illi mhux ħajkun hemm l-influenzi tad diversi korporazzjonijiet tal-industri tat-tessuti illi qegħdin jilabu karta hawnhekk nafu x'inhi s-sitwazzjoni ta' dawn il-ħaddiema li jaħdmu din l-industrija qed naħseb lura lejn il-villaġġ ta' Milaj fil-gwerra ta' Vietnam. Aħna debituri lejhom irridu nappoġġaw ta' li jekk ma nagħmlux dan, jekk ma niffirmawx imbagħad għal darb'oħra ħankunu qegħdin nerġaw nibbombardjaw il-ladu tagħna, Sur President. Dan il-ftehim bejn l-Ewropa u l-Vjetnam huwa xida ċara li aħna nistgħu nistabilixxu standards Ewropej fid-dinja permezz ta' imprizi ta' ftehim kummerċjali titjib fid-drittijiet ta' bniedem. Inwaqfu l-xogħol sforzat. L-unions, mekkaniżmi ta' nfurzar tal-ftehim ta' Pariġi dan huwa suċċess konsiderevoli. Kollegi mill-ħodor u mill-xelluk ma jaqblux ma dawn il ftehim kummerċjali. Dan huwa wkoll għandhom in komuni ma dal mal-populisti tal-lemin. Wieħed irid jistaqsi kif ser implementa l-standards Ewropej fid-dinja kollha. Permezz diskorsi f'din il-Kamra dimostrazzjonijiet Itri. L-uniku mezz realistiku li nipromuovu l-influenza Ewropea situazzjoni ta' taqassim ta' partit ta' poter ġeopolitiku huwa permessa ta' dal-tejn kummerċali. Minħa jivvota kontra ser jkollu jispjega kif dawn jixtiequ realistikament jiksbu l-anijiet komuni fl-istess ħin isegu aġenda illi hija iżolanti u qegħdin ixekkel l-Ewropa bħala imsieħeb sieħeb kummerċali. Grazzi. is Danti għal-minuta, grazzi ħafna President, Kommissarju, L-informazzjoni tajdinna li <coughs> fl-2018 l-iskambju kommerċali bejn l-Ewropa u l-Vietnam qed nitkellmu dwar 40 miljun euro dan ifisser illi llum il-Vjetnam huwa sieħeb kummerċjali importanti ħafna u li kuljum iċ-ċittadini tagħna jużaw prodotti illi jsiru fil-Vjetnam. Dan il-ftehim jista' jtejjeb il-ftehim kummerċjali politiċi b'sieħeb strateġiku f'żona importanti ħafna bħal l-Azja tax-xlok fej dawn il-rapporti jistaw jistaw jiġu il-Vietnam dawn is-snin ħa direzzjoni ta' riforma sinifikattivi iktar fi drittijiet ta' xogħol fejn il-progress ġew iċ-ċertifikati mill-Organizzazzjoni Dinjija ta' xogħol. Dan huwa biss punt ta' tluq u aħna rridu nippretendu dwar dan kif ukoll b'rispett ta' drittijiet ta' bniedem u tal ħelsin tal-espressjoni fatti atti konkreti mill-autorità tal-Vietnam u bekk il fejm kummerċjali rippreżentja ċertu effett importanti biex nistimulaw l vietnam biex iktar u iktar jitlab jihu jindirizza l-impenni li kunħa. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Saranzova, għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Sur Kummissarju, dan sa jkun l-ewwel FTA prinċipali u kbir illi se jirratifika dan il-Parlament il-ġdid u se jibgħat numru ta' messaġġi pożittivi. L-ewwel illi F'dinja li dejjem qed iżżir protezzjoniżmu, l-Unjoni Ewropea għadha temmen fil-kummerċ ħieles ibbażat fuq il-regoli. Messaġġ ukoll għal dan ir-reġjun eh, li wassalna permezz ta' dan il-ftehim u mbagħad ukoll għaċ-ċittadini u għan-negozji li aħna nuru li lesti li jkollna kundizzjonijiet aħjar għan-negozji tagħna ma kan iġġeneraw iktar impjiegi. U mbagħad prova oħra illi l-kummerċ jista' jinfluwenza eh, oqsma oħrajn. Riformi tax-xogħol pereżempju, permezz ta' dan il-qafas sa jkollna mezz ta' kif nagħmlu dijalogu fuq l-ambjent u anke drittijiet tal-bniedem u l-implementazzjoni sa tkun l-iktar ħaġa importanti bħal kull ftejm ieħor u għalhekk eh, tistgħu tiddependu fuqna biex nagħmlu din il-ħidma. Grazzi ħafna issa sur Campo Menozi għal minuta. Hemm bżonn nużaw l-kliem eżatti biex ngħidu dak li qegħdin nitħattu fuq, ġifieri qed nitkellmu fuq gideb meta eh, nafut kemm se jinħolqu problemi u x'inhuma l-interessi tal-multinazzjonali biex ikonna dan il-FTA mal-Vjetnam. Ġifiri għandna minn xiex nistħu ħafna smajna eh, bil-drittijiet tal-bniedem li ma jiġux rispettati fil-Vjetnam, l-istandard soċjali li huma tant baxxi u ħajkonna FTA ieħor fejn se naraw li jigwadenjaw eh, anzi ibatu il-nis tagħna li jridu jaħdmu għax il-prezz tax-xogħol f'dawn il-naħat tad-dinja jqum ħafna inqas. Naħseb li b'dan l-standard intom titolbu wkoll il-Renjunit li għara xamlet ġifiri li rridu namlu kol kummerċ eh, ħieles ma' mal-Renju Unit, ġifiri aħna x'se namlu issa hawnhekk. Uh, President, uh, Grazie ħafna, Signora Hautala. Grazzi, il-ftehmiet mal-Vjetnam huma importanti ħafna anke mill-lat ġeopolitiku l-Vjetnam ukoll mill progress fil-riformi tiegħu fil-liġijiet tax-xogħol, però il-kodiċi penali ma mexiex il qudiem l-oppressjoni saret iktar komuni u anke f'dawn l-aħħar stadji tal- tal-negozjati dwar dan il-ftehmiet. Aħna na responsabilta kbira Eh, bil-vot fuq dan il-ftejm fejn għandu xaqsa anka l-iżvilupp sostenibbli, il-parteċipazzjoni tal-laqdiet ċivili. Il-Kummissjoni u l-autoritajiet tal-Vjetnam għandhom bżonn ukoll jisħu fuq eh, li jkun hemm mekkaniżmu għal smieħ ta' problemi marbutin anka mal drittijiet tal-bniedem. Aħna għalhekk ma nistgħux eh, nappoġġaw eh, dan il-ftehim minħabba li dan kollu ma sarx. Grazzi ħafna, is-Sur Bilan. Grazzi ħafna, Sur President. Il dawn il-ftehmiet huma l-iktar ftehmiet ambizzjużi li l-Unjoni Ewropea għamlet ma' pajjiż li qiegħed jiżviluppa il-negozjati minħata tal-Kummissjoni kellhom żewġ miri. L-ewwel li l-impriżi tal-Unjoni Ewropea jkollhom l-aċċess tajjeb għas-swieq tal-Vjetnam u apparti minn hekk punt ta' referenza ieħor importanti f'dan ir-reġjun wara Singapore għal negozjati futuri u dawn il-miri ġew implementati b'mod tajjeb dawn il-ftehimiet imorru li lin mill-obbligazzjonijiet ta' WTO fuq il-xiri pubbliku anka eh, l-ostakli tal-kummerċ u kif ukoll eh, l-indikazzjonijiet eh, ġeografiċi. Hemm ukoll obbligazzjonijiet ġodda għal Vjetnam li jmorru lilin minn dak li kien hemm taħt ftehimiet eżistenti bħal CPTPP dawn il-ftejmiet sa jneħħu wkoll il-limitazzjonijiet ta' kummerċ kważi kollha u se jkun hemm ukoll impatt pożittiv għalina u anke li nkun nistgħu nagħmlu anke iktar pressjoni fuq eh, drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna, allura nista' ngħaddi il-kelma lis-Sinjura Gjori. Eżis kollegi, jiena nista' nara li hawnhekk hawn żewġ estremi fl-awla u minu kompletament kontra dan il-ftejim u minu ta' dik il-fema jrid jaħseb fuq il-miri ta' dan il-ftejim il-benefiċċja ċittadini għan-negozji u anke għaċ-ċittadini tal-Vjetnam favur l-iżvilupp anke biex huma jsegwu l-istandards tagħna u jkollhom iktar libertajiet. Dawn huma l-affarijiet li fuqhom tisħaq l-Unjoni Ewropea li forsi tagħti lezzjonijiet eh, lil pajjiżi oħrajn, tista' tiżviluppa anke relazzjonijiet ma' dawn l-imsieħba, dan id-dialogu u anke dan il-monitoraġġ illi jista' jitejjeb il-ħajja tal-nies fil-Vjetnam, id-drittijiet tal-bniedem anke biex ma nabbandu ma nabbandu ma każ eh, dawn l-affarijiet. Ix-xiri pubbliku fil-bliet prinċipali fil-Vietnam u nixtieq nirringra anzi saqsi lill kummissjoni għal iktar informazzjoni pratika fuq l-SMEs għall-SMEs Ewropej anzi permezz dan il-ftejm. Grazzi ħafna, Signora Rodriguez Pinero għal-minuta. Grazzi ħafna, President Sur Hogan, dan il-ftejm mal-Vietnam huwa importanti mill strateġiku għaliex jippermettilna eh, nsaħħu relazzjonijiet tagħna kummerċjali ma' dan ir-reġjun u anke dejjem favur l-iżvilupp sostenibbli, l-multilateraliżmu. It-tnaqqis fit-tariffi huwa wieħed ambizzjuż u anke hemm kooperazzjoni msaħħa u l-kapitlu vinkolanti fuq l-iżvilupp sostenibbli dan jagħti anke qafas għal eh, drittijiet tal-ħaddiema. Il-Parlament Ewropew permezz anke tal-grupp tiegħi u oħrajn irnexxielu jdaħħal miżuri fuq il-qasam tax-xogħol u anke l rispett tal-drittijiet tal-bniedem. U naħseb li dan huwa importanti ħafna li aħna narfu dak li ksibna, però qatt fadal ħafna xi jsir aħna bħala grupp xorta inkwetati fuq il-drittijiet tal-bniedem anke rispett ta' drittijiet fundamentali u għalhekk se nkomplu naħdmu f'dan il-qasam u se nitolbu anke lill-Kummissjoni sabiex jittieħdu l-miżuri adattati biex niżguraw illi dan il ftej ftehim ma jkunx taħsara għal eh, bdiewa Ewropej, speċjalment dawk li jaħdmu fuq eh, ir-ross, eh, però importanti li dejjem inkomplu naħdmu lejn il-progress. Grazzi ħafna l-Onorevoli Carlos Kind. Iva, kollegi, jina nishtiq ninnaqat mal-kollega Bartolo li kien rapporter tal-Kumitat eh, meta konna tkellimna fuq is-sajt illegali dan l-idea hija li konna eh, sostenibilità anki f'dan is-settur tas-sajt tas-sajt biex ikonna stokkijiet tal-ħut li jkunu sostenibbli. Issa il-Vjetnam għandu eh, diġà il-yellow card mħabba il-sajd illegali minkejja dan irridu nirrikonoxxu l-fatt dan il-pajjiż għamel ħafna sforzi u għav tavvanza. Għalhekk fil-kuntest ta' dan l-FTA insibu li dawk il partijt li jiffirmaw l-FTA se jiġġieldu kontra is-sajt il-leċtu. Ma dan bżejjed le, żgur li mhuwiex irridu morru lil hinn minn hekk tariffi preferenzjali għal prodotti tas-sajt. Il-yellow card u dawn eh, l-affarijiet iridu nqisu għalhekk jiena l-ftehim naqbel miegħu grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Krah għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjuri, Sinjura President. Il-kummerċ huwa utli għaż-żewġ naħat u bħala il-rapporter permanenti fuq il-Bangladesh u pajjiżi oħrajn naf kemm eh, il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw qegħdin ħarsu lejn il-Vjetnam għaliex għall-ewwel darba hemm din l-opportunità ġdida biex ikun hemm eh, dan il-isħubija mal-ekonomiji Ewropej u għalhekk huwa importanti dan l-FTA għaliex jagħti wkoll opportunità lil pajjiżi oħrajn. Għalhekk għal din ir-raġuni jiena nappella biex tapprovaw dan il-ftehim. Naħseb li dan huwa ftehim ibbilanċjat li jirrappreżenta anke l-perspettivi differenti eh, fuq dan il-kummerċ ma' pajjiżi oħrajn u naħseb ukoll illi eh, pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw hekk qegħdin anke jżidu l-aċċess tagħhom f'dan ir-reġjun minn flok li dawn il-pajjiżi jduru għal pajjiżi oħrajn, eh, f'reġuni oħrajn tad-dinja. Għalhekk din hija opportunità dan u FTM FTA eh, pożittiv ħafna għalhekk nappella li provax. Grazzi ħafna. Signora Gregorova l-minuta. Grazzi. Il-kummerċ ħieles joħloq il-ġita żewġ naħat bħala xi li nemmen fl-Ewropa Jiena qatt ma nista' nkun kontra dan il-ftehim. Għaliex jekk aħna nirratifikaw dan il-ftehim qegħdin ngħidu l-Unjoni Ewropea tappoġġa pajjiż b'monopolju ta' partit wieħed li jagħmel pressjoni fuq in-nies tiegħu. Mela eh, noqogħdu attenti mhux billi għandna dawn il-garanziji ta' dritti tal-bniedem u dawn ir-riformi demokratiċi, irdu noqogħdu attenti għas-sitwazzjoni reali. Din mhijiex sempliċement kwistjoni ta' dritti tal-bniedem, jista' anke jinħolqu żvantaġġi għal kummerċ il-Vjetnam għandu iktar xi gwadanja minn dan il-ftehim l ewropa u għalissa rridu noħolqu garanzija n negozji tagħna. Vera rridu li jkollna Ewropa li tiġi affettwata minn dawn ir-reġims awtorità Tiranni, mela għandek blue card mill kollega Simon. Taċċetta? Iva. Frau Kollegin,